Bien. Mes chers collègues. Eżis kollegi, niftħu din il-laqa tal-Komitat tal-Budget nitlobkom. Nitlobkom tiskużawna tal-li se nibdew tard imma ħassoltu. Kull sena jiġrijek fil-fatt biex nħejju ruħna twil u diffiċli namlu emendi fuq il-budget, għala bozza l-budget ta' sena d-dihla. Bżon li nifinalizzaw ftajin politiku komplut kem jista' jkun bejn maġġoranza ta' gruppi. Ġifiri bħala rapporters da' fuq dawla l-affarijiet, ħadmu mal-shadow rapporters ta' kull grupp, mas segretarjat u nixtieq nirringrazzja l-segretarjat u eh, najdillom li għamlu bitċa xol ta' sew eccellenti u dal domna satejn nirfinaw il-punti li aħna naqblu fuq u dawk sfortunatament li ma naqblux. Kjoġobkom zommu skiet. Nilqa fosna direttur ġenerali u nirringrazzjah, pero iktar qoddim nisimaw minn għandu kol. L-ewel net rridu nadottaw l-agenda tana, jekk mawħat li xteq jikkummenta nqisuha bħala adottata, naddu mbagħad għal l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa ta' 22 ta' settembru, jekk mawħat li jikkummenta nqisuhom adottati wkoll dan. fil-Kobu News rajtu l-informazzjoni illi tana il-President taħt il-punt tlieta u jiġifieri m'hemmx għalfejn noqgħod nerġa' nitkellem fuq. Inti kom punta formazzjoni iħor waqt il-laqa tal-koordinaturi ta' ġemali li għaddit kien deċis illi wara deċiżjoni tal-konferenza tal-presidenti dwar il-kompożizzjoni tad delegazzjonijiet tal-parlament li anzi il-delegazzjoni li se tinnegozja ma' trio tal-presidenza tal-Kunsill u affarijiet ġenerali għal eh, il-konferenza tal-presidenti deċidiet li din id-delegazzjoni se tkun formata mill- president tal-Komitat tal-Budget li jkun il-kap ta' din id-delegazzjoni, żewġ co-rapporters għall-infi u għal zewċ rapporters, co-rapporters oħra għadħul. Laqa tal-ġemma diħla deċidiet illi ġi deċis illi għall-infiq kien hemm Heimer Berger bħala rapporter li kun rapporter ġenerali, se jkun hemm co-rapporter li se jkun il-kollega tagħna Ivo Kalfin li mhux qiegħed hawnhekk illum għaliex huwa involut ħafna f'dak li huwa għaddej f'pajjiżu fuq livell politiku u skont ma jiġri f'pajjiżu un mbagħad jkunu nafu egoistament forsi li jikun co-rapporter. bat minna ħata l-tħul se jkun Jean-Luc Dean li huwa rapporter u eh, Ann Jensen tkun il-co-rapporter fu il- eh, da kollu se jsir bħala ħidma fuq it ħul taxxi, eccetera. Dak kollu li jista' jkontribwixxi biex eh, jiffinanzja il-politiki Ewropej. Ovvjament se jkun hemm ukoll xi tnaqqis, però jiena ma rridx nindaħal fl-għażliet politiċi tal-gruppi tagħkom issa dwar Il-punt numru 4. Kif se norganizzaw ruħna biex nivvotaw? Aħna f-fizzajna għan li kullħat jieħu għost bih, jiġifieri rridu nispiċċaw nivvotaw għada fil-axija fil-sitta u nofs. Ġifir mill-lum sada fil-sitta u nofs, feta' fil-axija inkunu għalaqna l-vot. Pero, għem il-possibilita kif namlu kull sena fil-fat illi ikonna eh, naħdmu il-ħamis fil-odi jek ikun għadbaqa xaħġa. Jidrinna illi dialogu politiku meċa bizzejed bejn il-gruppi sabiex inkunu nistaw inħaffu nixħazin. Walura, il-antana li deċidejna fuq dal-ħodu waqt il-laqa tal-koordinaturi u li dal-ħodu san sinar neżaminaw u naraw fejn wasanna fin negozjati politiċi bejn il-gruppi wara li bjamluna prezentazzjoni rapportez u li nisimaw u kol minant id-direttur ġenerali kif namlu dejjem jgħat hawnhekk magħna u bil-ftehim tal-jekk jaqblu rapporters nissuġġerilkom li l-ewwel nħallu lilu jitkellem sabiex imbagħad eventwalment ir-rapporters fil dak li għajdu huma jkun jistgħu jirreaġixxu jew iwieġbu u jikkummentaw dwar dak li jkun qal id-direttur ġenerali. Jew ikollhom xi mistoqsijiet għalih ukoll. Imbagħad wara il ħin ta' waqt li kell inħalluħ u niddedikawħ għal kontatti bilaterali bejn rapporter shadow rapporters u nibdew nifutaw fit-tlieta. Ġifiri, il-pjan huwa li illum wara nofsinhar nivvotaw fuq il-kategoriji li huma l-iktar problematiċi. Anzi, li huma l-inqas problematiċi jiġifieri mhux se joħolqu problemi biex aħna norganizzaw il-vot kategorija wieħed B, tnejn, tlieta A. Dak għallum wara nofsinhar. Fil-bidu tal-lum għar nofsinar naraw skont il-kontatti bilaterali li kunu seħe waqt il-pawza għalli kelli naraw jekk ikun xem bżon ta' laqa oħra tal-koordinaturi ġifiri wara is-sitta u nofs jekk ikun hemm bżon biex nifinalizzaw xi politiku għada fil-ħodu fid-disa. Nivvotaw fuq il-bqija tal-kategorija tlieta, jiġifieri tlieta B, kategorija erba kollha kemmi biċ-ċifri u il-kummenti li huma dejjem importanti ħafna b'mod partikolari dak li rigwarda il-kategorija erba u il-kategorija ħamsa għal dak li huwa il-budget tal-kumitat, eh, uh, tal-kummissjoni. Dana biex inpoġġu pressjoni għalix ma rridux li se jkun komdu wis għawnek fosna, bat għada wara nofsinar ikonna il-vot fuq il-kategoriji li huma prioritarji. Fi wieħed A, il-proġetti pilota, attivitajiet ta' tejjija, u il-budget tal-istituzzjonijiet l-oħrajn kategorija 5 dak li rigwarda l-istituzzjonijiet l-oħrajn inkluż il-budget tal-Parlament. Aħna nafu l-lum maħniex u dil-ġimma maħniex se nivvotaw fuq il-linji budgetarji li fuq dawn l-affarijiet unbata la bozza rizoluzzjoni se nivvotaw il-ġimma id-dihla fit-13 il-deadline għall-emendi l-emendi bl-Inglis sa kjoġobkom, se tkun 6 Ottubru. Najdilkom u koll illi għada fil-ħodu nifutaw u koll fuq la bozz ta' rapport ta' Ivalo Kalfin fuq il-garanziji tal-Bank Ewropew għall-Investiment. Kien hemm negozjati twal ħafna fil fatt huma garanziji tal-Unjoni Ewropea lil bank Ewropew għall investiment kontra telf minn self u garanziji għal proġetti barra mill-Unjoni Ewropea. Għada fil-ħodu nibdew b'dan fid-disa. Għallek nistiden il-direttur ġenerali biex eh, jiġi jamlinna xi kummenti ta' introduzzjoni. Grazzi ħafna Sur President, grazzi tal-li qed tini din il-possibilità illi nitkellem hawnhekk u nagħmel xi kummenti qabel ma dan il-kumitat jaddi għal vot fuq l-emendi. L-ewwel net irrid ngħid illi ħafna minn dawn l-emendi joġbuna għalix jerġaw jistabilixu dan l-appropriazzjonijiet ta' impenn illi kienu inqata wara l-ewwel qari. Irrid l-ewwel nagħmel l-ewwel kummenti fuq l-appropriazzjonijiet ta' ħlas li il-Kunsill fis-somma 37 biljun euro. Nsibu li huwa diffiċli ħafna li aħna nappoġġaw dan l-ammont għaliex naraw li naraw li huwa ammont eċċessiv u din hija it-tieni sena li hemm ammont eċċessiv għaliex taħt il-kategorija wieħed dak li għandu x'jaqsam investiment, eh, tkabbir, kompetittività fil-kategorija wieħed B fejn hemm eh, koeżjoni u eżekuzzjoni tal-fondi strutturali li huma importanti ħafna f'dan il-perjodu ta' diffikultajiet ekonomiċi. Aħna bħalissa qegħdin analizzaw eżekuzzjoni għal dik li hija 2011 ifir din is-sena se nerġgħu nitkellmu dwar dan imma biex niċċaraw diskussjoni fuq dan il-punt irrid ngħid li din l-eżekuzzjoni tista' Eh, tkun ola, ħafna ola mis-snin ta' qabel, u għalhekk kontrarju għal dak li ġara s-snin ta' qabel u importanti li tkunu tafu li l-ammont globali mhux se jirrispondi għal kredit taħlas jew appropriazzjoni taħlas addizzjonali li ġew identifikati sewa waqt il-konċiljazzjoni nerġgħu nitkellmu dwar dan b'ċifri u ammonti li jkunu aġġornati u eh, nimxu minn hemmhekk, pero jiena rrid illi uh, niċċara dak il-punt fost l-emendi illi jisħu fuq il-prioritajiet tal-Parlament Ewropew, hemm tnejn illi jiena b'mod partikolar nixtieq nsemmihom. Għaliex uh, il-Kummissjoni hemm ħasba fuqhom ukoll l-ewwel emenda rigwardi għal dak il-programm Ewropew għat qassim tal-ikel biex nkunu nistaw natu l-ikel li dak iċ-ċittadini l-iktar f'qar fl-Unjoni Ewropea intom tafu kemm il-Kummissjoni dan l-aħħar għal darboħra saħqet ħafna fuq l-importanza illi uh, inkomplu mixin il-qoddim f'dan ir-rigward u eh, ippreżentajna il-biraħ stess proposta ġdida Eh, ibbażata fuq żewġ eh, bazi eh, legali. Mbagħad fuq il-Palestina it-tisħiħ tal-finanzjament tagħha permezz ta' front loading fil-kuntest ta' disponibilità tal-2011 u għalhekk nittamaw li dan kollu se jgħinna biex insolvu għalmenu xoħut mill-problemi illi aħna identifikajna fuq dan il-punt dwar ir-riservi. Sur President, jena rajt li bħassoltu il-Parlament Ewropew rrit jibba ċerti messaġġi imma irrit bħassoltu kol infakarkom f'ċerti affarijiet fir jiġifieri l-importanza li naraw li dawn ir-riservi ma jkunux f'kontradizzjoni ma' uh, l-impenji legali u politiċi li jridu jimxu skont eh, eh il-budget infakkarkom l livell ta' rizervi ma jridx ikun eċessiv laqas sabiex ma namlux ħsara f'eżekuzzjoni tal-budget fil-bidu tal-2012. Dana kollu jena irrit ngħid li aħna imħazba mhux ftit minħabba il-rizervi ta' kreditu amministrativi ġifiri 15.8 miljon ta' euro ġifiri uh, eh, jirrapprezentaw 317 il-post ta' xol din hija xaġa li diġà diskutejnija s-sena li għaddiet u rrid nerġa' liġi lura fuq dan il-punt ngħidilkom jekk intom tridu żommu dawn ir-riservi, riservi irridhom ikunu jaqgħu taħt il-linja ġenerali tas-salarja raġuni sempliċi li aħna ma nistawx inkunu eh, dawk li jagħmlu diskriminazzjoni bejn is-servizzi differenti. Għalhekk jiena rrid nisħaq fuq dan għal darboħra għaliex dan ikollu konsegwenza wkoll illi jagħmel il-ġestjoni uh, diffiċli ktar għalina. Imma fuq dan kollu aħna se nsemmuħ fl tana tagħna u nittistutuħu kol waqt il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fuq żewġ punti oħrajn, ġifiri il-proġetti piloti u eh, il-xol ta' tħejjija u il-krediti amministrativi fuq il-proġetti pilota u l-azzjoni ta' tħejjija. Aħna ipprovajna namlu analizi u narawx possibiltajiet emmi li noħol u lista provizorja ta' dawn il-proġetti u nittamaw li l-ewwel analiżi tkun qed sirja l-Parlament U eh, najdulkom li aħna l-esti li nikollaboraw sabiex irnexxilna kon implementazzjoni effiċjenti ta' dawn il-proġetti pilota u azzjonijiet prioritarji. Unbad war il-krediti amministrativi rrit nirringrazzja l-rapporter tal-li għadet attenta illi dawn il-krediti amministrativi dak li rigwarda l-istituzzjonijiet jerġaw jinħolqu il-ħtiġijiet amministrativi li għandhom xaqsmu mal-sħobija tal-Kroazja għadhom mhumiex qed jiġu meqjusa wara eh, dan il-qarri, però waqt il-konċiljazzjoni għaxa ħaġa li trid tiġi diskussa. Rrid ngħid ukoll li rrid nirringrazzja lil kumitat speċjalizzat talli reġa' eh, daħħal il-support, l-appoċ amministrattiv għal-programmi sabiex dawn ikun jista' jaħdmu kif suppost u nittama li il-rapporter ġenerali se jappoġġa lil dan il-komitat speċjalizzat anki jekk qed nara li għal titlu erba eh, dan ma reġax inħollo u reġaġi stabilit kif kien oriġinarjament u nixtieq illi għal daqstant niġbet l-attenzjoni ta'kom fuq dan il-punt. Jiena dak kollu li xtaqt najt bħala introduzzjoni għasira biex eh, najdilkom li mumma il-punti l-iktar sensittivi u l-iktar importanti għal-Komissjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal dik l-introduzzjoni ċara u għasira għattilna tajtna bieċa informazzjoni importanti ħafna dwar il-konsum tal-krediti taħlasijiet din is-sena jew appropriazzjoniet taħlasijiet. Inti għat li hemm kontradizzjoni bejnietom u ftit tal-ġranet ilu l-presidenza tal-Konsil kella nħseb illi il-ritmu tal-użu ta' dawn l-appropriazzjonijiet kien moderat. Kien wara il- il-pressjoni li kena fil-bidu ta' s-sena ġejna l-ura għal konsum iktar moderat, unbat għal budget tal-2011 deċidejna li dan il-limitawa għal 2.15% 2. 2. Sfortunatament, dak li qed tajt int e, huwa li realtà hija differenti minn dak li ħsibna aħna u li hemm riskju li fl-aħħar tas-sena se nsibu ruħna f'sitwazzjoni naqra stramba in partikolari illi ma jkunx hemm uh, iktar flus natu lura l-istati membri imma anzi ikunem bżon illi uh, e, ikunem isiru iktar ħlasijiet minħabba l-ħtiġijiet tagħna u din hija biċċa informazzjoni importanti ħafna għal-vot tagħna. Inti semmejt il-problema tal-lajnuna l-Palestina. Dan il-sujġett huwa suġġett li eh, jinbidel minn ġurnata għall-oħra, situazzjoni tinbidel kien hemm eh, deċiżjoni li ħa il-Kongress tal-Istati Uniti illi l-Amerika eh, tissospendi għal kollox lajnuna li kienet tati mhux hawnhekk f'dan il komitat li aħna se eh, eh, ngħidu eh, nikkummentaw fuq il-politika barranija tal-Unjoni huwa kumitat ieħor li jrid jikkummenta dwar dan. Ma nfakkarkom qed insemmih dan sabiex fil-voti tagħkom naraw li lajnuna li, li tati l-Europa ma tamilx tajjeb għal dak li mumiex għedin jgħatu l-oħrajn. Ġifridini kwistjoni li żgur se titqajjem. Mhux hawnhekk illi aħna rridu niddeċidu fuq dawn l-affarijiet imma minħabba il-natura sensitiva ħafna ta' dan is-suġġett u ta' hija xi ħaġa attwali ħafna realtà li qiegħda eh, taħraq ħafna u li tinbidel kuljum huwa suġġett sensittiv permezz ta' l-għajnuna u l-ħidma ta' Sinjura Ashton issa l-Unjoni Ewropea edha taħdem eh, u tati il-kontribut sħiħ taħħa fil-kontest anki tal-kwartet u ovvjament għal dan kollu bżon tal-flus. Dwar it-ħassib li esprimejt eh, sur direttur ġenerali dwar ir-riservi smajnik tesprimi tħassib tijak u nispera illi jirnexin nasibu sibu soluzzjoni għal dan ukoll. Signora Rapporteur, jekk tixtieq forsi tajdinna fiex qegħdin fil-negozjati għatħija ta' dan il-vot u forsi tixtieq ukoll tirreaġixxi għal kummenti ta' Direttur Ġenerali. Grazie President. Grazie President, nishtiq nirringrazzja wkoll id-Direttur Ġenerali. Aħna kenna anke llum laqa twila mal-koordinaturi li kienet laqa ta' siwi kbir. Għaliex permettitina illi nirfinaw dak dik il-ħidma ta' kompromessi li konna bdejna il-ġimgħa l-oħra ġewwa Strasburgu. Bej u ieħor qed insibu ftehim biex aħna nibnu pożizzjoni komuni tal-Parlament Ewropew f'koerenza ma' dak li għamilna sissa flatti li aħna votajna dwarhom. Qed nitkellem dwar il-kwistjonijiet ewlenin, kwistjonijiet fundamentali irridu nżommu dik l-għażla fundamentali l-għażla strateġika illi nifukaw l-isforz tagħna, nifukaw ir-riżorsi tagħna fuq ftit prioritajiet li huma preċiżi li huma mbagħad dawk il-prioritajiet li aħna ser ngħidu li huma l-ewwel prioritajiet tal-istrateġija 2020. Irnixxinna nsibu ftehim illi naħseb li huwa wieħed eh, ta' sodisfazzjon għalina dwar l-intestaturi illi l-aktar kellhom kritika minħabba illi kellhom marġni negattiva huma l-iktar sensittivi mill-punti vista tal-kontenu strateġiku illi fihom l-wieħed A u l-intestatura erba' sibna ftejim ukoll li ħarsu irrida illi niffinanzjaw dawk il-prioritajiet illi esprimew il-gruppi u l-kumitati speċifiċi. U għalek il-Parlament ser jitlob biex eh, jimur passiħor mill-proposta illi faslet il-Kommissjoni f'April u kol ser eh, nitolbu biex ikonna flessibilità f'din l-testatura ta' 30 miljon. Għanna seba program AFAS bħala eh, priorità il-CIP tnejn li huma u lifelong learning. Aħna ser nitolbu zida iktar minn dik li talbet il-Kommissjoni. Fil-intestatura erba l-isforz kien ikbar għaliex il maġni negattiva Immaġna negattiv tal-bidu kien diġa importanti. 153 miljon fil-proposta tal-Kommissjoni fl-Amending Letter. Għamilna sforz kbir biex innexxinna niffinanzjaw il-prioritajiet tal-litra li temenda li huma dawk tal-pajjiżi tal-Mediterran illi diġà konna daħħannihom bħala punt ewlieni, punt kruċali f'dan il-mandat f'dan il-budget għal trilogu. Għandna wkoll ftejim? 100 miljun iktar dwar il-Palestina. Dan huwa punt ukoll illi konsiderajnieh fil-mandat għat-trilogu. U għalek se nitolbu l-użu tal-istrument ta' flessibilità f'dan f'din l-intestatura li hija dik ta' 208 miljun. Għalek qed naraw illi din hija proposta, din hija linja koerenti mal-prioritajiet illi aħna indikajna hija koerenti wkoll ma l-ispirtu li nippruvaw nibnu budget realistiku. Budget ftit aktar b'saħħtu meta mqabbel ma kif kien meta aħna nnegozjajnieh. Din nesprimu b'mod ċar ir-rieda il-priorità mhux biss tal-kumitat tal-budget imma tal-kumitati kollha tal-gruppi politiċi kollha illi ġew involuti ħafna f'din il-fazi. Din hija proposta illi diġà tesprimi ir-rieda reali tal-Parlament, iġifieri tal-politika li huwa ser jiffinanzja fl-2012. L-istrumenti tal-pilot projects u l-azzjonijiet preparatorji ġew iffinanzjati hawnhekk ukoll f'dan il-qafas ma prioritajiet importanti għall-istrateġija 2020 biex ukoll nilqaw kontra dawk li kritikaw dan il-punt u kien utli u kol, kiet utli u kol ħidma li għamilna mal-Komissjoni fi rigward tal-feedback dwar kem u ma fattibli b'mod tekniku. Dan il-punt gwidana ħafna. Daħanna u kol l-emenda għal-bazi legali dwar deprived persons Fakru kol id-direttur ġenerali għaw waħda mill-prioritajiet tagħna hawnhekk. Rrid inseraħlu moħħu illi jiena naqsam il-proposta tiegħu illi indaħlu ir-riservi fl-linja ġenerali u mhux taħt id-DG partikola id-DGs differenti. U għalhekk nixtieq inseraħlu moħħu. Jiena naqbel miegħu, naqbel ma' proposta tiegħu. Jiena sodisfatta wkoll dwar dak li għalinna direttur fi rigward tal-livell ta' pagamenti xaħġa li aħna iddiskutejna ħafna dwarha b'mod partikolari fiħdan il-laqgħat tal-koordinaturi għaliex aħna ma bilniex bħala gruppi. emmek dejjem edna illi il-pagamenti u l-impenji irridu jiġu applikati fl-istrateġiji tal-impenji ma fuq livell ta' pagamenti aħna ma qbilniex. Għaliex Kienna informazzjoni illi mm, kienu jikkontradiċu l-xulxin dwar eħtiġijiet tal-pagamenti. Iżda, jina għet li rridu nsegwu b'koerenza l-pożizzjoni li aħna esprimejna fil-mandat ta' trilogu, iġifiri, illi nikkonsidraw pala minimu li mistawx naddu minajru il-livell tal-pagamenti li ġi propost mill-Kummissjoni. U għalek, aħna nittamaw illi f'din id-direzzjoni ser intemmu il-ftejjim tagħna. Jina sodisfatta wkoll illi qed nara illi apparti l-isforz kbir illi għamilna biex namlu għazla tajba, għazla politika tajba tal-prioritajiet tagħna, aħna provajna nużaw linja strateġika serja illi nittamaw illi fil konsolazzjoni ma tinix problemi għalix emmek ser ikonna riżultati simili għal dawk li aħna rridu fir-rigward tal-prioritajiet tagħna. Imma aħna kellna linja ta' fiduċja fir-rigward tal-Kummissjoni tal-previżjonijiet tagħha u tat-talbiet tagħha. U naħseb li dan huwa punt ta' tluq tajjeb għan negozjati illi sejrin jinfetħu. Grazzi. Merci. Grazzi. José Manuel Fernandez. Tista' tippreżentalna il-proposti li se tamlinna il-vot. Malaj malaj il-budget tal-Parlament IVA u anki fuq il-budget tal-istituzzjonijiet l-oħrajn. President, posso começar pelas outras instituições? Grazie, President. Nista' nibda bl-istituzzjonijiet l-oħra. Lan huwa li l-istituzzjoni jrid ikollha il-minimu li hija teħtieġ biex eh, tkun tista taqdi dmira, tilqa kontra sfidi ġodda u tuża is-setat il-ġodda illi eh, it-triqitihom it-trattat ta' Lisbona. U għalhekk jiena ħdimt mill-qrib mal-istituzzjonijiet l-oħra u huma kienu faslu kellhom dibattiti disciplinati u qegħdin jagħmlu sforz addizzjonali Għalek, aħna Eddin narġu nistabilixxu l-proposta tal-Kummissjoni għaw kas speċifiku tal-Qorti tal-Ġustizzja. Emmek aħna erġajna stabilejna dak li ġi mitlub fir-rigward tal-Ombudsman u l-uffiċċju tiegħu aħna tlabna illi l-bosta budget jarġa' jiġi stabilit. Bosta okkażjonijiet minnajr il-Kroazja, aħna edna li għanna zida ta' 2.3% minnajr il-Kroazja u minnajr l-infiqa 18 il-membru l-ġdid, ed tikonna zida ta' 1.9%. U għalek diġa mill-bidunet. Aħna, irnexxinna nifrankaw 75 miljon euro fil-budget tal-parlament Jekk namlu l-paraguni neċessarji naraw illi iż-żidiet u l-aġġornal tal-budget tal-parlament se wasal għal zida ta' 0.8% għalhekk nhar Kroazja u mingħajr il-18 l em l-ġdid ser ikonna zida ta' 0.8%. Għalhekk aħna ninsabu taħt il-mira tagħna, aħna għamilna iktar minn dak illi talabna biex namlu l-Kummissarju Lewandowski meta huwa bat litra l-istituzzjonijiet kollha. U għalhekk aħna ksibna aktar minn kemm suppost kellna eh, niksbu fir-rigward ta' bidliet emendi li aħna qed niffinalizzaw bħalissa. Hemm żewġ proġetti illi irtirajna rigward tal-ammonti l-iktar proġett eh, sinifikattiv kien il-proġett marbut mal-proġett pilota illi ġi propost mill-Kumitat AFET. Aħna eh, se nirtiru dan il-proġett l-House of History, dar ta' Storja Ewropea, illi eh, għal-jom hemm il-flus fi riserva. Sakemm nistennew il-prezentazzjoni ta' pjan ta' negozju fi rebbija. Aħna konna approvajna din l-idea tal-business plan. Issa l-maġġoranza tal-gruppi huma sodisfatti ser ikun hemm kooperazzjoni interistituzzjonali biex niksbu il-miri tal-House of History. Aħna sodisfatti b'din litra mill-President tal-Kumitat għaliex din tappoġġa dan il-proġett ta' dar ta' storja. Fir-rigward, it-fassil ta' l-emendi dwar kwistjonijiet U fil gwar tal-prezentazzjoni tal-emendi kollha u jekk hux l-emendi kollha se nkunu ammissibbli jekk emendi illi huma marbuta mal-istatut tal-membri u dawn huma emendi li mhumiex ammissibbli ammissibbli ma nistgħux nivvutaw dwar emendi marbuta mal-istatut tal-membri dinja xi ħaġa ovvja. Nixtieq l-opportunità li nirringrazzja l-gruppi politiċi kollha, nirringrazzja lil shadow rapporters kollha lil kulħadd tal-ħidma tagħhom u nixtieq ngħid xi ħaġa wkoll il-buro. Jiena naħseb li aħna sibna ftejim eccellenti u dan ser iġiel lil parlament biex jagħmel bidliet strutturali, biex jagħmel riformi strutturali bir-regoli l-ġodda li ser ikonna l-interpretazzjoni. Naħseb illi aħna ksibna franka addizzjonali ta' 10 miljun euro. Frigwar ta' traduzzjoni, hemmhekk qed nifranka wkoll 11 il-miljun għaliex traduzzjoni mhux ser tkun awtomatika, mhux ser ikun hemm dritt awtomatiku għat traduzzjoni. L-affarijiet huma ċari, il prinċipju ta' multilingwizmu mhux eh, ser impoġu f'dubju, mhux ser jiġi kompromess. Dan huwa garantit bħala prinċipju. Fil-Parlament inti dejjem tista' titlob għat traduzzjoni kenna din il-garanzija tal-multilingwizmu imma da mhux se jkun dritt awtomatiku hemm bżonn ta' talba f'ċertu każijiet. Il-Parlament u l-istituzzjonijiet l-oħra issa deħlin fera ġdida U f'rigward tal-Istrateġija 2020 tal-Unjoni Ewropea skont din l-istrateġija aħna rdu nippromovu l-istabilità l-innovazzjoni illi jwaslu għall-Frankar dawn il-proposti kollha qegħdin jiġu mresqa b'mod aqli ħafna. L-Istrateġija Unjoni Ewropea 2020 tinvolvi l-promozzjoni ta' tkabbir sostenibli u tkabbir għaqli, tkabbir intelligenti pala prinċipju. Frigwar ta' setat il-ġodda, minħabba setat il-ġodda, minħabba trattat ta' Lisbona, ser ikun hemm MPs ġodda li ser jisieħbu fil-Parlament Ewropew. Minkejja dan aħna nexxinna nuru illi binqas flus nistgħu nagħmlu iktar, nistgħu niksbu iktar. Nistgħu nagħmlu aktar affarijiet, nużaw setat ġodda u nifrankaw il-flus minħabba sforzi li għamlu gruppi politiċi u sforzi illi għamlet l-amministrazzjoni. Dan huwa mod ukoll kif aħna nuru illi lesti illi nilqaw nkunu f'konformità mal-istennijiet illi għandhom iċ-ċittadini tagħna nafu qed nagħmlu qegħdin infasslu budget li juri l-istituzzjonijiet kollha faslu budget disciplinati b'livelli ta' tkabbir negattivi u dawn huma ħafna inqas mir-rata ta' inflazzjoni. Il-membri tal-Parlament Ewropew qegħdin jagħmlu sagrifiċċji wkoll biex juru illi din hija xi ħaġa possibbli l-uffiċjali qegħdin jagħmlu wkoll sagrifiċċji u dan juri illi aħna Nafu li għaddeji minn perjodu diffiċli, l-Ewropa għaddejja minn żmien diffiċli u nittamaw li din il-kriżi finanzjarja tintem mill-aktar fis possibbli. Tajab wis, grazzi. Jena sempliċement irrid nisħaq fuq punt wieħed. Għal xaħat jishtiq jitkellem? Kollega tana Vogan, un bat nitkellem wara ħin. Sir Vogan Ekjoġbok. Uh, Skużani. The last contribution from... Uh... Sempliciment rrit uh, nikkommenta dwar dak li għal Sir Fernandez kif għalu bir-raġun naħseb li jissa bil wiesa fuq il-bicċa kbira tal-punti anke dak li rigwarda l-budget tal-parlament u dak ta' istituzzjonijiet oħrajn pal per eżempju mal-istituzzjonijiet oħrajn issa saqbilna illi rridu kemm nista' jkun nippruvaw nerġgħu nsabbilixxu l-abbozz tal-budget inkara se jkollna problemi biex eh, fil-ħidma tagħna fil-ġejjeni dwar affarijiet oħrajn naħseb illi issa għandna l-informazzjoni u l-garanziji li hemm bżonn dwar il-House of History dak li għatjon oswa xi analiżi tal-pjan tan-negozju imma naħseb li l-biċċa l-kbira tal-kollegi għandhom biżiet informazzjoni dwar dan issa dwar kwistjonijiet oħrajn, dwar l-ispejjeż tal-vjaġġar, dak ftemna u koll qbilna li se naqsu dan il-budget uh, minn eh, b'5%. Mbagħad dwar l-frizar tal-allowances naħseb illi hemm bżonn illi eh, nifrizaw il-GA sena d-dihla imma il-grupp tana jishti illi mur pass iħor il-qoddim u jifriza l-allowances kolla ma nafx jekk se jkonna possibilità li l-għamlu dan għax dan parti mill-istatut tal-membri ma dinja xaħġa li forsi nistaw eh, niprezentaw emendi dwara fil-fema tana għanna nifizzaw mux biss DA imma l-allowances kollha sena diħla Iva, grazzi ħafna. Dan huwa punt li tkellimna fuq fit-tul waqt il-laqa tal-koordinaturi ta' dalodu u jiena qatt li għal dak kollu li għandu xaqsa emendi eventuali għalissa sa fejna fjen nemx emendi. Imma kull emenda eventuali li se tindirizza il-ħlas li jirċivu il-, il membri tal-Parlament jew il-ħaddima tal-post aħna m'għandniex il-possibilità is-seta legali iva hemm ir-regolament u dan ġie wkoll konfermat mill-deċiżjoni li tat il-Qorti tal-Ġustizzja illi marret kontra deċiżjoni tal-Kunsill illi kienet eh, kien il-ifriża l-allowances tal-ħaddima tal-post tiegħu ħaddima permanenti tiegħu għal kull dispożizzjoni oħra li għandha x'taqsam ma l-istatut imma li ma rigwardax is-salari ġifieri uh, allowances oħrajn hawnhekk u dan huwa il-parir ukoll ta' servizzi legali ta' dan il-Parlament hemmhekk għal dak li għandu x'jaqsam mal il buru il-budget tal-parlament, deċiżjoni hija waħda li tittieħed mill buru imma ovvjament il-plenarja tista' twaqqa deċiżjoni tal-buru il buru tal-parlament mhux organ il-parlament mhux istituzzjoni fejn il buru huwa sovran, is-sovranità qiegħda fidejn il-plenarja. Issa biex il-plenarja semma leħina emmek hemm bżonn illi ikun hemm emendi li ġu preżentati hawnhekk jekk ma jitlaqgħux hawnhekk jistgħu jiġu prezentati fil-plenarja. Issa jekk ikun hemm xi emendi fuq dan din l-intestatura, emenda illi ma tkunx parti mill-ftejjin politiku li nkunu wasanna liħ bejn la kubu u il burru għalek un-bat aħna rridu nivvotaw fuq un-bat skont il-vot naraw jekk dan għandu xieġ jitressa fil-plenarja. un-bat f'kas ta' bżon ikunem il-plenarja li jrid li trid id-deċidi jiena naħseb li din mhijiex problema legali u għandi tama illi politikament jirnexxinna nindirizzaw din il-kwistjoni eh, bl-ħjar mod possibbli. Komment ieħor biex eh, nagħti informazzjoni li kollega Reimer Bog li kien eh, mistiden għall tal-koordinaturi ma maġiex għax kellu affarijiet oħrajn xie għamel. Francesca Balzani għalet illi dan il-ftejn politiku irrit li kemm jista' jkun naqbżu il-limiti għal kategoriji wieħed A u erba b'ammonti pjuttost moderati. U l-ideja politika hija li namlu dak li wara kollox għamilna s-sena l-oħra ġifri ma nivvotawx fuq l-emendi eh, li kollom stilla ħdejhom dik da dak kien kienet sistema li aħna konna nużaw qabel ma daħal fis seħet trattat ta' Lisbona li eh, kienet diġa sistema dubjuża qabel it-trattat ta' Lisbona u hija iktar dubjuża issa li daħal fis seħ u għalhekk issa nipproponu f'dan l-emendi skont ma dak li għamlet il-Komissjoni Ewropea għamlet għall-ewwel darba fil-budget tagħha l-waħda mill-kategoriji li niffinanzjaw dan l-ammont zejjed billi nużaw l-istrument ta' flessibilità. Jiġifieri, jiġifieri nużaw il ftehim interistituzzjonali. Dan irrid mhux biss ikun informati ma jrid jagħti wkoll l-opinjoni tiegħu fuq il-proċedura rridu naraw kif fuq medda ta' żmien jekk jaqbel, aħna se nivvotaw fuq dan ir-rapport fl-istess waqt li aħna nivvotaw fuq il-budget kif aħna namlu meta jkun hemm mobilizzazzjoni tal-fond ta' aġġustament għal-globalizzazzjoni u aħna jkonna bżonn fl-istess moment kemm vot fuq il-budget innifsu u mbagħad vot ieħor fuq ir-rapport ta' Rajna Boga dwar l-applikazzjoni tal-ftejim interistituzzjonali naħseb illi waqt meta nieqfu għall-ikel tkunu tistaw tużaw dak il-ħin biex tiċċaraw dan il-punt biex nkunu ċerti illi direzzjoni li qbadna hija waħda ċettabli għal kulħadd. Eżis kollegi mela jekk ma ħadd iktar illi jixtieq jintervjeni, nirringrazzjakom, nirringrazzja l istur Direttur Ġenerali, nalaq din is-seduta u eh, nerġgħu niltaqgħu fit-tlieta bil-karta tal-vot, tinsewx il-karta tal-vot, għaliex se jkollna bżonna ovvjament, u ovvjament ukoll id-dokumenti kollha u t-tabelli tal-vot. Grazzi ħafna.